minn fit-tul, eh, finanzjar fit-tul u anki sussidji naħseb li huwa tajb ukoll li id-dritt ta' ta' l-wieħed eh, jagħmel strajk ħanżommu għad ninżamm ukoll fil-livell nazzjonali dan huwa pass il qudiem żgħir imma pass il qudiem fid-direzzjoni tajba. Grazzi ħafna. Sanna dussar l-onorevoli Ramon Tramal Ibalsez, liberali u demokratiċi. Grazie ħafna, President.